Eh, ikkammal ftit għaw il-sur kaċċis li talab jitkellem fuq il-ordni ta' seduta. Issa, il-Kumitat Tram għandu u kol korriġendu dwar regoli ta' proċedura u din ukoll ngħidu li hija adottata intalbet minn grupp politiku 40 membru, ġifri għamnija fuq l-agenda għal vot u essensibuħa fil-minuti tas-sessjoni.